wara sospensjoni tal-biraħ fil-axija mela sinjuri. L-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna tal-lum huwa l-preżentazzjoni mill-Kunsjoni tal-Abbozz tal budget Ġenerali għall-eżerċizzju tal-2010. Huwa verament ta' pjaċir u onur li nagħti merħba u nilqa lis sur Hans Land Blindman fissem il-Kunsill huwa stat segretarju tal-Istat fil-Ministeru tal-Iżvezja fil-qasam tal-Finanzi. Għanna s-sur għal-Girmes Xemeta minnaħat tal-Kommissjoni Ewropea hawnhekk magħna nixtieq ingrazzjom tal-li ġew hawnhekk fostna dal ħodu U issa nixtieq nagħti l-kelma lis-sur Lindland. Fissam il-Kunsill. Sinjuri, dan huwa privileġġ kbira li li nkun hawnhekk fostkom illum. Inħossni verament unorat uh, u naħseb li tkun verament uh, esperjenza sabiħa li prezentalkom il-budget tal-2010 bħalissa li l-Ewropa tinsab qudiem ħafna sfidi. Is-sitwazzjoni ekonomika kif tafu intom il-koll hija waħda diffiċli. Però issa tidher li aktar waħda stabli minn kif kienet tidher sitt xhur ilu. naqsu ir-riski li bħalissa danna li, eh, aħna nistgħu morru aktar allar, pero dak li inkwetani u huwa it-kabbir tal-iżbilanċ, it-kabbir tal-qat. U għalhekk aħna rridu naħsbu għal finanzi fuq il-medda twila ta' żmien, ħafna pajjiżi għandhom ħafna x'jamlu sabiex jieħu il-bilanċ fil-kontijiet tagħhom, id-demografija, il-bilanċ fil-kontijiet tagħhom, id-demografija, ser titfa' pis fuq il-kontijiet pubbliċi kif ukoll it-tibdil tal-klima li ser tiħtieġ biex ikun hemm tqassim mill-ġdid u tqassim tajjeb u ekbu fir-riżorsi. U dan il-bilanċ, dan il-budget, għalhekk irid ikun kapaċi jagħti spinta l qudiem lil ġejjieni u jatina spinta l-qoddim u koll u jeliminana, jneħħina minn din il-krizi, minn diffikultà tal-krizi ekonomika, et jidu li biex nqum bil-wifqa palissa. Anki jek imniġ daqsek twil, mela, kif kontet najt? Ful meda twila ta' żmien din titissaħħaħ anki l-kompetittività u l-proposta tal-Kunsill li ġiet adottata b'unanimità ser tipprova tilqal dawn l-isfidi kollha bilanċ li qed jimmira għal kontijiet pubbliċi ma is-saħħa riċerka, l-iżvilupp, il-kompetittività, l-innovazzjoni u anki l-koeżjoni. U għalhekk qed nipprova qed imbastru marġini biex anki nkun nistgħu nilqgħu dawk li mhux qed inqisu bħalissa. Il-proposta li għandna joħda sempliċi jekk għandna nixtiequ nsaħħu il-tkabbir, innaqsu l-qatt u nġibu aktar ġid, kif jgħid id-dokument irridu ikollna politika kredibli u sostenibli u għalhekk nimmiraw għal istruzzjonijiet, riċerka, infrastruttura, aktar għarfien li ikunu jistaw jippjanaw u jnaqsu l-izbilanċ li nsibu fl-Unjoni. Il-proposta tagħna joħda ekwilibrata, pero hija waħda ambizzjuża wkoll meta nqisu il-bilanċ tal-2000 il-budget tal-2009. Fil-fatt eh, nsibu żieda ta' 0.1% u pagamenti ta' 0.4%. il ftejn li t-niprofaw nirħu għandu jirrispetta wkoll numru ta' għanijiet. Jiti garantixxi li jkun hemm finanzjament biżejjed tal-prioritajiet varji tal-Unjoni Ewropea fl-2010, ġifri l-Unjoni tkun kapaċi taġixxi bħeffa għall isfidi li għedin jaffrontawa. Irridu naħsbu wkoll barra minnek biex inżikolna valur mizjut Ewropew. Id-disciplina tal-budget u anke amministrazzjoni b'saħħitha tal-kontit hija indispensabbli. Ma nistgħux ngħaddu mingħajr għax inkella ma nkunux nistgħu neħu il-bilanċi il-bilanċ fil-kontijiet pubbliċi. Importanti li nirrispettawhom dawn l-affarijiet. L-Unjoni Ewropea tkun kapaċi u tkun possibbli, flessibbli biex tilqa anke l-isfidi li ma tkunx basret qabel, li ma tkunx qed tistenna. U għalhekk huwa importanti li jkollna eh, marġini allokati bżejjed il-budget li qed nippreżentawlkom et ibassar u jqis 138 elf miljun f'pagamenti u 151 miljun eh, fil-faretrati oħra u il-kapacità il biex wieħed jassorbi l-fondi kienet importanti ħafna fil-proposta tagħna. Issa nixin nitkellem daqsxejn dwar il-punti l-oħra. Mela, wieħed A. Riċerka u innovazzjoni dawn ġew garantiti u inataw biżejjed flus anki l-enerġija u l-infrastrutturi se qed jirċivu aktar flus, iktar riżorsi. Jekk aħna nqisu wkoll l-effetti kontabili tal- dan il-qasam u ta' 8.5% dan diġawa ħafna fil-fat kif nafu il-finanzjament tal-pjan tal-rkupru Ewropew ser ikun wieħed mit-temi li aħna rridu niddiskutu madwar matul il-ħarifa. F'wieħed B il-Kunsill adotta l-impenni li ipproponiet il-Kummissjoni madwar il-ħlasijiet qed inqisu xi ktuħ. però nixtieq ngħid u nirrepeti li għalkemm dan qed isir minkejja dan, il-proposta tagħna qed tfisser li l-ħlasijiet qegħdin dejjem jiżdiedu bi 3.2% meta nqablu mal-2009. It-tieni punt, il-Kunsill qed qed isaħħa qed jara li żidiet hawnhekk meta nqisu l-2000, meta nipparagunaw ma l-2009. Għanna l-impenju u l-pagamenti għanna 3, zida ta' 3% u 9%. Hawnhekk fit-tielet parti il-Kunsill għamel xi tibdiliet meta nqisu l-proġetti tal-Kummissjoni ħajkun hemm rizorsi biżejjed għall-politika ta' migrazzjoni bl-inklużjoni ta' Frontex u mbagħad fil-raba parti. Importanti ħafna li ikunem bizzejiet marġini għal din għal dan il-qasam biex nkun nistgħu naqgħu għall isfidi li ma nkunux qed nistennew. il kunsiel hawnhekk f'din ir-raba parti edat tqis marġini ta' 310 miljuni ta' euro. Lari, skużawni dawn jiddaw il-flus jintużaw għal meta jkun hemm katastrofi. Aħna adottajna l-proposta tal-Kommissjoni għal dak li għandu xi ma' l-impenji. Issa rigward is-sigurtà, il-Konsil jixtieq jgarantixxi li jkun hemm mezzi biżejjed. Issa rigward l-amministrazzjoni Meta nqisu l-karatteristika tal-istituzzjoni, hawnhekk ridna nagħmlu xi qtuħ L-ambizzjoni kienet li l-amministrazzjoni ma tristax tikber iktar milli tikber l-inflazzjoni. il pista tal-amministrazzjoni ma tristax tikber aktar mill-inflazzjoni. Isna wkoll eh, l-amministrazzjoni anke ta' Frontex għal 2010 Għal darboħra, irrepetejna, l-importanza tal-obligi li jittieħdu fl-2000 2005 u għalek importanti li nfakru kem kien, importanti li nsibu ftejim komuni għal dak li għandu xieqsam ma l-istituzzjonijiet u l-politika eh, tal-bini. u tajjeb li u koll nsibu ftejim fuq dan il-qasam fil-ħarifa. Issa qabel ma nikkonkludi, nixti nerġa' nirrepeti l-atmosfera kostruttiva li karatterizzat il-dialogu tagħna mal-Parlament. U jiena naħseb li kooperazzjoni kostruttiva tista' tkun l-unika mod kif nistgħu nilqu budget eh, aċċettabbli. Grazzi, grazzi Segretarju Ġenerali għal prezentazzjoni tiegħek. Issa nixtiequ nistiednu lil konsil u rappresentanti tal-Konsil biex iqumu għaliex normalment il- eh, il-kommenti tal-Konsil ikunu aktar twal, ikunu aktar osra, sorry. U għalek, nirringrazzjak għal prezentazzjoni interessanti tijak u pala l-kelim li jmiss issa għanna rappresentant tal-Kommissjoni Ewropea, Is-Sur Semeta, kieġbok. Sur President, membri onorevoli, sinjuri. U onuru pjaċir li kolli opportunità li nkellimkom dal-ħodu. Jena naf li l-ewel stadji tal-proċedura budgetarja b'mod partikolari il-konċiljazzjoni tal-Lulju saret f'atmosfera pozittiva ferm u nittamaw li jissan nkunu nistgħu nibnu fuq din il-kooperazzjoni fil-ġimgħat li ġejjin. Aħna xorta waħda t'anna xi xogħol nagħmlu biex nimxu fil-proċedura fil budġetarju hemm kwistjonijiet importanti li rridu naqblu fuqhom bħal tieni fażi tal pjan ta' rkupru Ewropew tini pjan tagħha għalhekk huwa kruċjali li t tlet istituzzjonijiet kollha jaħdmu mill-qrib flimkien. Is-sitwazzjoni attwali wara l-ewwel qari tal-Kunsill u l istwaqif tal-budget la bozza l-budget tal-2010 l-Kummissjoni għarfet li l proposta li ġiet tal-Konsil kienet inqas riġida minn snin ta' qabel. Madana kollu ċertu tħassib li jiena nixtieq nisħaq fuqhom. Il-Kommissjoni dispjaċija li tnaqsu wieħed punt eh, biljun pagamenti eh, ta' ħlas. Dawn normalment huma aktar sinifikattivi bħala l-ewwel titlu wieħed qaw erba' u jinwaslu jagħtu messaġġ ħażin fil-messaġġ ta' priorità tal-qatt u tkabbir. U anki meta nqisu assistenza qabel is-sħubija. Il-proposta tal-budget tappoġġa il-nefqa anki l-ammont ta' rizorsi f'dak li għandu x'jaqsam ma' riċerka. Min flok nieħdu s-sitwazzjoni ta' kull aġenzija il-cats biftit um, punti ma taċ kas il istadji ta' żvilupp jew l-aġenzija li tkun ikkonsidrata. Nefqa qed titqis ukoll l-implementazzjoni ta' programmi speċjalment fil-qasam ta' azzjoni esterna u programmi ta' żvilupp u ta' riċerka. Jiena nittama li meta tkun meta l-Kunsill tkun qed jipprepara l-ewwel qari il-Parlament jindirizza din is-sitwazzjoni għalkemm jiddispjaċina dwar l-ewwel parti u t-tieni parti jiena ċert li il- ħajkonna opportunità mill-ġdid biex nerġgħu niverifikaw il-kwistjoni tal-budget dak għandu x'jaqsam l-agrikoltura anke meta l-Kummissjoni terġa' tippreżenta l-budget fil-ftini parti. L-awtorità budgetarja tkun tista' taġġorna il-bżonijiet għat rabatitlu l-elementi prinċipali konċernaw zida ta' 95 miljun euro u 60 miljun euro ta' appropriazzjonijiet taħlas biex tappoġġa l-Awtorità Palestinjana u rikostruzzjoni ta' Gaza. Il-ħtieġa li nikkonsidraw il-miżuri ta' kompanjament għal ftehim ta' kummerċ li jistgħu jaffettwaw ukoll ir reġim ta' l-provvisti tal-banana fil-pajjiż tal-ACP. 50 miljun euro bżida f'appropriazzjonijiet ta' impen u 20 miljun euro f'ħlasijiet ta' proporzjoni biex jassistu pajjiżi qed jiżviluppaw biex jiġġieldu tibdil tal-klima u għandna ngħinu biex nipromuovu riżultati pożittivi fil-konferenza ta' Copenhagen, jiġifieri l-konferenza dwar it-tibdil tal-klima. Taħt it-titlu 5 Amministrazzjoni l-Kummissjoni kienet modesta fil-talbit tagħha kien hemm żieda proposta fil-nefqa amministrativa tal-Kummissjoni ta' madwar 0.9% meta mqabla mal-sena tal-2009. Dan il-punt ġi magħruf mill-Presidenza u għata dispjaċir li l kunsill introduċa aktar tuħ għal-budget tal-amministrazzjoni tal-Kummissjoni. Pala konklużjoni nittamaw li l-Parlament Ewropew kun jista jagħti l-appropriazzjonijiet li tnaqsu minnaħa tal kunsill u Il-negozjati tagħna bejn tliet istituzzjonijiet nittamaw li jkunu kostruttivi u niksbu riżultat pożittiv għal dawn il-proċedura tal-budget. Grazzi. Bardzo dziękuję panu e, Semet. Grazzi ħafna l-Komissarju tal-istqarrija fisem il-Kommissjoni. Ningrazzjak ukoll tal-li zammejt mal-ħin li kien allokata li kom sabiex titkellmu dik hija ħaġa importanti ħafna. Dik kienet diskussjoni tal-bidu ħajkonna d-dibattitu prinċipali fil-jiem li ġejjin meta jkollna d-dibattitu speċifiku fuq il-budget. Mela issa ngħaddu għar-rapporter su ngħaddu għassur xemija. President, Komissarju, Segretarju tal-Istat, jinsan nitkellem bl-sin tiegħi għaliex innixtieq li jkun hemm Ewropa fejn dan ikun possibbli dan huwa dritt naturali f'kull parlament. Irtikun ukoll dritt eh, fuq smoħra tal-ħajja. Fl-Europa l-ebda liġi ma tista' tostokola l-użu tal lilsin natif lanqas fi Slovakkja. Jiena kont qed nittama illi din il-kriżi ekonomika ma jkollix biss żieda fil-qatt. Iżda wkoll tkun okkażjoni biex intejbu il-baġit tal-Unjoni. Dan nagħmlu permezz ta' miżuri innovattivi diġa fi frar il-Parlament wera l-pożizzjoni tiegħu. Konna qegħdin nittamaw illi fid-dikjarazzjonijiet tal-Parlament dawn kienu appoġġati wkoll mill-Kummissjoni u mill-Kunsill. Iżda issa meta qed naraw il-proġett preliminari nistgħu ngħidu illi eh, il-kliem fieraħ ma nexxilniex nitrasformawhom f'realtà. dwar dak li għandu xaqsam id-dħul l-istati membri għandhom peace fuqhom. U dan mhux bizzejed biex aħna nilħu l-għanijiet tagħna ninsabu eh, lilin milli ntejbu rata tal-qat. f-snaqtfu biex nilħu l-limiti fejn xaqsam agrikoltura. Umbat, eh, il-politika ta' koezjoni u koll iżda differenza bejn ir-reġuni edha dejjem tikber flok tonqos. Ir-riċerkaturi illi eh, taġu fl-Ewropa qegħdin jaħdmu lil hinn mill-Ewropa. Kon qegħdin nittamaw ukoll li din il-kriżi tippermettilna biex nirranġaw l-affarijiet u jkonna budget li wieħed jista' jifmu aktar l-iktar iċ-ċittadini. Konna qegħdin nittamaw ukoll l-fondi tal-budget jiġu użati skont regoli minna l-ebda tip ta' korruzzjoni. Iżda mux dan biss. Konna din it-tama u kol illi naraw li ma l-aktar programmi il-om eh, li jkomplu jiġu finanzjati. Issa x'nistgħu nagħmlu? Il-Parlament qed jagħti jipprova jirristruttura l-budget mod ċar, qed jibgħat messaġġ ċar ċittadini Rridu ntejbu dawk il-miżuri li jistgħu jgħinuna f'dan il-mument ta' kriżi. Irridu naraw il-problemi reali li għanna. Ġifiri nżommu f'moħna l-sfidi ta' tibdil fil-klima, per eżempju. Umbat irrid kol biex nafrontaw il-kriżi ma nonfqux dawk il-biljuni illi ġew allokati apposta għal dan. Iżda kull eh, kull ħaġa f'dan il-budget eh, tqis din il-problema li għaddejjem minna. Ġifieri naslu għal soluzzjonijiet ta' vera għal dawn il-problema għal taqstant qed eh, nitlob l-għajnuna tal-Kunsillu tal-kollegi tiegħi, grazzi. Grazzi ħafna sur Xurjan. Issa imis, issa manka. Sur President, Segretarju tal-Istat, Aziz Kommissarju, nasib li kollha aħna naqblu illi fit-tfassil tal-budget tal-Parlament Ewropew aħna nridu nżommu qudiem għajnejna ix il-missjoni prinċipal ta' dan il-Parlament, ġifiri x-xogħol leġislattiv tagħna, dak kollu li m'għandux jaqsam il missjoni tagħna għandu jitneħħa mill-budget sakemm jista' jkun. Il-budget żgur l-forma aħarja tiegħu ħadd titfassal b'mod finali fil-laqa tal- Kumitat tal-Budget jiena nixtieq nirringrazzjak fis-semm il-gruppi politiċi minħabba li l-bira fil-laqgħa tal-Budget kien hemm min appoġġa il kemm ħafna li appoġġaw użu aħjar ta' riżorsi tagħna aħna xorta waħda nafu li hemm ċertu nuqqasijiet nafu li mhux dejjem qegħdin inkunu tajbin anke f'dak li għandu x'jaqsam ġestjoni finanzjarja, speċjalment fuq sigurtà pereżempju hawnhekk fi Strasburgu aħna niġu erba' tiem fix-xahar u saftitilu dawn dan, il, il-bini kien kellu il-gwardjani illi il-ħin kollu 365 ġurnata fis-sena joqogħdu hawnhekk sabiex Jamlu gwardja ta' dan il bini u dak kienet tismirna ħafna flus u eżempju ieħor kien dak tal-qorti tal-awdituri u dak li sabu fil-taqsima ta' traduzzjoni. Hemm nuqqas ta' pjanar, hemm nuqqas ta' komunikazzjoni dwar il-kapaċitajiet ta' traduzzjoni, l-istituzzjonijiet li għandhom bżonn traduzzjoni. Is-soltu jaqbdu jibgħatu xogħol barra mill-istituzzjonijiet minflok ma jaqbdu jisaqsu l-istituzzjonijiet oħrajn jekk huma jistgħu x'jaqduhom huma huma. Aħna fil-budget tagħna istituzzjonali aħna din Niproponu li 5% tal-budget ta' traduzzjoni ħajkun fir-riserva u dan jista' jinħeles biss jekk l-istituzzjonijiet jistgħu jippruvaw li huma pruvaw kemm jista' jkun jużaw kapaċitajiet interni u dan nistaw nfadlu 11 il-miljun euro permezz ta' mossa bħal din. Rridu naraw ukoll kif ħanġestu ħanamlu ġestjoni tajba ta' xogħol li għandna l-bieraħ intwerit irrida politika min-naħa tal-gruppi politiċi illi aħna ntejbu x xogħol tagħna. Il-budget tal-bini u wieħed mill- mill-iktar partijiet kbar tal-baġit tagħna fil-passat l-istituzzjoni mhux dejjem kienet eh, effiċenti f'dak l-għandu xieqsam ix-xiri u l-kiri ta' binjiet li kienu proprjetà tal-istituzzjoni aħna tlabna l-amministrazzjoni tal-Parlament Ewropew sabiex jippreżentawna dokument fuq żmien medju żmien Fittul dwar dan il-qasam aħna għandna bżonn li jkollna politika tal-bini komuni, hemm bżonn li jkollna ktar kooperazzjoni f'dan il-qasam u nilqa' fatt li l-Kunsill adotta eh, dan il-punt bħala priorità wkoll. Grazzi ħafna segretarjat tal-Istat għal dan. Grazzi ħafna Sur Manka. Issa immiss l-ċermen tal-Kumitat dwar tal-Budget is-sur la missur. Grazzi ħafna, sur President. Jan nixtieq nibda bil-ningrazzja sur Ximita tal-konferma illi batilna il bira Jiena ninsab ċert li ħajkonna l-istess relazzjonijiet tajba bħalma kellna qabel u nittama wkoll dan ir-rapport ħajkun tajjeb daqstak tas-sinja Gruppu skajti. Sur President, aħna bħalissa dejjin minn problemi ekonomiċi u anke nuqqas ta' ċertezza fuq il-livell istituzzjonali fl-Unjoni Ewropea. F'dan l-isfond, il-Kumitat tal-Baġit ħajamel dak kollu li jista' sabiex ix-xogħol tagħna ikun appoġġjat fuq kooperazzjoni ta' bejnietna. Aħna tkellimna fuq tnaqqis konsiderevoli, però fl-istess ħin aħna nrealizzaw x'inhi s-sitwazzjoni li jinsabu fiha l-Istati membri li ma tantx qed impermettilhom li jistgħu jiċċaqalqu ħafna aħna fil-budget tas sena d-dieħla rridu anka nimxu skont il-pjan tal-kupru li kien ippjanat tas-sena 2010 aħna nafu li għandna bżonn ċertu użu ta' flus mod differenti, però dan ma jindux ikun biss bazat fuq dak li kien deċiż fil-Kunsill, però matul is-sena d-dieħla aħna nittamaw li konnektu l-kooperazzjoni kemm mal-Kummissjoni kif ukoll man kunsill, il-Presidenza Svediża kif ukoll Presidenza Spanjola li jmiss aħna ħanpruvaw nsidu kooperazzjoni kom jista' jkun, speċjalment fuq tliet punti li huma ta' priorità għalina. Speċjalment jekk l-affarijiet jimxu kif aħna nittamaw fl-Irlanda aħna rridu nitkellmu fuq it-timetable u r-regoli ta' proċedura li ħajkun importanti ħafna l-implementazzjoni tal-Lisbona rridu nerġgħu nagħtu ħarsa wkoll il-perspettivi finanzjari minħabba li kien hemm deċiżjonijiet li tieħdu fis-sena 2006 dwar il-fondi però minn dakinhar law ġew ħafna affarijiet li poġġew ħafna pressjoni fuq il-materja prima fuq eh, u koll il-kondizjoniet li neħxu fjom u anka kienem bidla konsiderevoli f'dak li għandu xaqsam il-bidla tal-klima. Aħna dak li għanna bżonn huwa approċ multijanwali, naħseb li dan huwa propju l-ewwel biċċa xogħol li l-Kummissjoni għandha tagħmel. Priorità oħra lina hija li l-proċess ta' riforma għas-sorsi ta' fondi tal-budget tagħna Anka qabel il-kriżi kien hemm ħafna li ma setawx jħalsu il kontribut tagħhom. L-ispejjeż ta', ta dan l-irkupru ħaj jirrappreżenta ħafna flus mill-budget tagħna u f'dawn l-aħħar erba' snin il-parlament tagħna beda jaħdem fit ma' parlamenti nazzjonali u nittamaw li nistgħu nsibu soluzzjoni ta' kif aħna nistgħu navvanzaw. Grazzi ħafna sur Lamassur. massur. Issa għanna il-President tal-Kumitat tal-Budget li ta' stqarrija tajba ħafna fissim il-Kumitat tal-Budget. Issa nixtieq li nitlob li sur l-intblazza biex jirġa jitkellem fissim il-Konsil. Grazzi ħafna. Tajjeb u ser inkun fil-qosor. Smajna kemm il-Kummissjoni u kemm il-Parlament. Ġewin fakra wkoll eh, l-isfidi li għandna qudiemna għal din il-ħarifa. Iżda wkoll eh, hemm suġġetti inqas forsi komplikati li nistgħu nitrattaw. Fost it-temi diffiċli insibu il-pjan tal-kupru u kif dan ser jiġi finanzjat. Ista' jiena għandi eh, xiftit ta' tama dwar il-fatt illi aħna ser nirnexxu għaliex għandna alternativi. Tema oħra illi qiegħda tistennina fuq medda qasira ta' żmien, iżda fuq medda twila ta' żmien, hija t-tibdil fil-klima u kif dan ser jiġi finanzjat. Nixtieq nirringrazzja Eh, il dok kolla li intervenew hawnhekk f'dan l-emiċiklu. Grazzi. Grazzi ħafna l-Segretarju tal-Istat, son ringrazzjakom il-kol tal-kontribut tagħkom. Tinsew xiridin din kienet sempliċement diskussjoni tal-bitu dwar il-budget l-eżerġizzi tal-budget tas-sena u nixtieq ngħid proset lill-Kummissarju tal-ħatra tiegħu. Kummissarju minħabba li inti mill-Litwanja naħseb li għandek bitċa xogħol importanti ħafna kemm fix-xogħol tiegħek bħala kummissarju kif ukoll minħabba l fat li l-predeċessur dak li kien hemm qablek issa huwa l-kap tal-istat fil-Litwanja. Tajjeb, issa naddu għal-istqarijiet tal-Konsil u l-Kommissjoni fuq l-rwol tal-Frontex u kooperazzjoni bejn l-Istati. L-ewwel kelliem tagħna dal-għodu fis-sem il-Kunsill huwa s-Sur Tobias Bilstrom.